Monsieur Olbricht. Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation Pologne. Il-rapport dwar il- Mobilizzazzjoni ta' Fond Ewropew Aġġustament tal Globalizzazzjoni. Il-votazzjoni miftuħa. Votiklu? No. Votazzjoni magħluqa. Le, nerġa' niftaħ il-votazzjoni mela. Il-votazzjoni hija miftuħa. Le vote est clos. Il-votazzjoni hija magħluqa. Din taddi. Ser eh, nibatu technician biex lek il-magna, Signor Onorevoli. Issa, il-rapport Hoffman u nishtiqu niftħu l-votazzjoni. Kulħadd ivvota l votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi. Ir-rapport Plenkovic. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Le vot est clos. Il-votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi. Issa naddu għal rapport negresku, votazzjoni nominali u koll, votazzjoni miftuħa. Le vot iklu. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Issa il rapport jaten maki, votazzjoni nominali u votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Issa nadu għal rapport Lightfried. L-ewwel emenda dawk li huma favur, dawk kontra, astensjonijiet, din taddi. U Lek, il-pozizjoni tal-Konsilli emendata issa ngħaddu għal rapport la Monsur fejn għandna l-ewwel emenda. Dawk favur. Grazzi dawk kontra. Astenzjonijiet. Din tgħaddi. Il-proposta tal-Kummissjoni sta dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. Din tgħaddi. Issa se nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa <coughs> tgħaddi wkoll. Nadu issa għal rapport Zalba Bidegan. Għanna l-ewwel emenda dawk eh, favuri jdejkom dawk kontra. Astenzjonijiet din taddi. Issa il-proposta tal-Kommissjoni dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet din taddi wkoll. Issa il-rizoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi wkoll. Issa naddu għal rapport tal-onorevoli Nirjada. L-ewwel emenda dawk favur votazzjoni eh, bl-dur dejkom dawk kontra astenzjonijiet din ma taddix. Issa ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali u votazzjoni hija miftuħa. votazzjoni maluqa din taddu kol. Issa naddu għal rapport ta' l-Onorevoli Mark Tarabella fejn għanna l-ewwel eh, votazzjoni fuq l-emenda. Daw favur, daw kontra, astenzjonijiet din taddi. L-ewwel paragrafu, l-ewwel partijiet, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. maluqa taddi issa naddu għal tini paragrafu l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi it-tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet naħseb li din ma ddiċ ħan verifikaw. Votazzjoni miftuħa biex nivverifikaw. Il-votazzjoni hija magħluqa. Din tgħaddi. Issa ngħaddu l-paragrafu 3 dawk favur. Dawk kontra? Astenzjonijiet? naħseb li kellna l-istess maġġoranza din tgħaddi. Issa, votazzjoni nominali fuq paragrafu 5, votazzjoni miftuħa. L-votiklu? Il-votazzjoni maluqa. U din taddi. Issa naddu għal paragrafu 9, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. l-intaddi. Issa nadu għal paragrafu 10 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa nadu għal emenda numru 2 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 12 l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet l-istess maġġoranza. U ma taddix. Anzi, ħan verifikawa. Se verifikaw it-tieni parti tal-paragrafu 12. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni jissa maluqa u din taddi. Issa paragrafu 13 l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Tini parti. Paragrafu 13 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Ejja niverifikaw aħjar. Se nivvotaw fuq it-tieni parti ta' paragrafu 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa paragrafu 14, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa għal Paragrafu 15, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din hija adottata. Issa naddu għal paragrafu 16, votazzjoni nominali u nekku koll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa taddi. Issa Nadu għal emenda 21 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Ma tgħaddix. Issa paragrafu 20 l-ewwel parti dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Issa t-tieni parti dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ejja verifikaw votazzjoni miftuħa. Fuq it-tieni parti ta' paragrafu 20. Votazzjoni maluqa. Taddi, issa paragrafu 21 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa l-intaddi. Issa emenda numru 3. Dawk favur, <coughs> dawk kontra, astenzjonijiet staddi. Issa naddu għal paragrafu 24 l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet din taddi. Issa paragrafu 25 l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet tgħaddi t-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet naħseb tgħaddi maħjar niverifikaw Votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti ta' paragrafu 25. Il-votazzjoni magħluqa u din tgħaddi Issa naddu għal emenda 22 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Ma taddix. Emenda erba dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Issa naddu għal votazzjoni nominali fuq paragrafu 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi u koll Naddu issa l-paragrafu 28 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Paragrafu 30 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Paragrafu 32 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa naddu għal emenda 23 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 39 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 5 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Votazzjoni nominali fuq paragrafu 41. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa naddu għal-emenda 16, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Le vote klu? Grazzi votazzjoni maluqa. Taddi wkoll. Issa Naddu għal emendi 12 u 17 li huma l-istess votazzjoni nominali miftuħa. Il-voti klu? Votazzjoni maluqa. E set adopti. Din taddi. Naddu issa għal emend numru 7 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Ma kienieċ ċara. Jekk joġobkom nerġaw uru idejkom dawk favur fuq emenda 6, dawk kontra, astenzjonijiet. Ekk aħjar. Għaddiet issa ngħaddu għal votazzjoni nominali fuq uh, eh, paragrafu 44. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda daħdax, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Paragrafu 46, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Tuni minuta jek ġobko. Pardonnez-moi, il faut voter effectivement le paragraphe 40. Skużawni, et ridu nivvotaw fuq paragrafu 45 l-ewwel parti, votazzjoni nominali. Le votiklu Votazzjoni magħluqa. U din taddi. Imbagħad it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Issa, naddu għal paragrafu 46 votazzjoni nominali għal darboħra votazzjoni miftuħa. Le iklu. Votazzjoni maluqa. Ntaddi. Naddu issa għal emenda seba dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Votazzjoni nominali fuq paragrafu 49. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Issa votazzjoni nominali fuq paragrafu 50. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa votazzjoni nominali fuq paragrafu 51. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa, naddu għal emenda numru 8 u 13 li huma l-istess, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Issa 14 li huma l-istess Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa u ma taddix. Issa premessa E. Urudejkom daw favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 18 dawk favur. Kontra, Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 19 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa premessa I. Votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Le vot Votazzjoni maluqa. Din taddi Premessa L, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nivotiklu. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa, premessa E. L-ewwel parti dawk favur. Grazzi, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Le vote clos. Grazzi, votazzjoni maluqa. Taddi. Issa, premessa R, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Le vote eklu. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa, emenda 20. Uru jdejkom dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Amenda 15, votazzjoni nominali miftuħa. Le votiklu? Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa naddu għal premessa AE, votazzjoni nominali. Miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi issa emenda numru 10 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Issa, naddu għal votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa.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 Nous allons passer au vote sur euh, le rapport de monsieur. Nistaw issa ngħaddu biex nivvotaw fuq ir-rapport ta' l-Onorevoli Schmidt fuq il-politika tal kompetizjoni tal-Unjoni Ewropea. Tieni paragrafu fit tlat partijiet, l-ewwel parti uridejkom dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Taddi, tini parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Naħseb li din għaddiet. Iva d-diet. It-tirat parti votazzjoni nominali miftuħa. Lu vot iklu. Votazzjoni maluqa. Din eh, taddi it-sab paragrafu tita l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Le Votazzjoni maluqa. Taddi, issa naddu għal paragrafu 9 l-ewwel parti dawk favur. Grazzi, dawk kontra. Astenzjonijiet. Ejja nivverifikaw. Fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Il-vot iklu. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Issa naddu għat-tieni parti. Ollu jdejkom dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet taddi. Emenda ħamsa. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix, issa votazzjoni nominali fuq paragrafu 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Paragrafu 40, eh, daw favur, daw kontra, Attenzjonijiet? din ma taddix. Ejja niverifikaw anzi. Jekk tixtiequ mela paragrafu 40 sa niverifikaw. t-tini miftuħa. t-tini magħluqa. Din tgħaddi. Issa ngħaddu għal paragrafu 52 l-ewwel parti dawk favur. Kontra Astenzjonijiet taddi. Tini parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 58. L-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tini parti votazzjoni nominali miftuħa. Le vote, le vote est clos. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Issa naddu għal paragrafu 62 l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Issa emenda 6 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Paragrafu 75. L-ewwel emenda numru wieħed. Buru jdejkom dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Ma taddix. Issa votazzjoni nominali. Fuq paragrafu 75, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa, votazzjoni nominali, paragrafu 79, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Din taddi, issa paragrafu 85 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Paragrafu design l-ewwel parti. Daw favur, daw kontra, astenzjonijiet, din taddi t-tieni parti daw favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Issa paragrafu 95 votazzjoni nominali. Miftuħa. Votazzjoni maluqa din taddi. Issa emenda seba votazzjoni nominali għal darbohra, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa paragrafu 109, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tgħaddi Issa, paragrafu 117 l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tgħaddi, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa taddi issa emenda tnejn votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Issa, premessa B, żewġ partijiet l-ewwel parti ollu jdejkom dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi, it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda numru tlita votazzjoni nominali miftuħa. Grazzi, votazzjoni maluqa. Din ma taddix emenda erba votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni eh, maluqa din ma taddix. Issa sa nivvotaw fuq il-votazzjoni kollha kemm hi permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Le vote clos. Votazzjoni maluqa. Din taddi. U issa Ser nivutaw ukoll fuq l-aħħar rapport. Rapport ta' l-Onorevoli Zalba Bidegajn. L-ewwel emenda dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda numru 2 dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, taddi. Imbagħad votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Tajjeb u grazzi